nilħu il-miri tagħna, ċoħe li nkonkludu n-negozjati qabel ġunju ta' din is-sena. Grazzi. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έλαβα μία πρόταση ψηφίσματος για την... Grazie ħafna, grazie Ministru. Kollegi, għanna bozz ta' rizoluzzjoni fuq id-dibattitu, il dibattitu ħajinala u l-votazzjoni ħassir f'nofsinhar illum. Danna jwassalna l-punt li miss Dibattitu konġunt dwar l-Europa 2020 linje gwida għal politika dwar l-impigi. Għanna l-istqarijiet tal-Konsillu tal-Kommissjoni u għanna u koll dimna rapport tas sinjura Beres fuq l-implementazzjoni tal-linji gwida għal politiki dwar l impiegi tal-Istati membri. Anzi, rapport Beres huwa l-linji għal politika tal-Istati Membri dwar l-impjegi u mbagħad għandna l-implementazzjoni tal-linji għal politika dwar l-impjegi tal-Istati Membri. Nibdaw l-ewwel bis-sur Martoni fisem il-Kunsill. Madam President, Signor President, onorevoli membri, jiena nilqa din l-opportunità li nkun hawnhekk illum biex niddiskutu suġġett li huwa ta' importanza partikolari għal-Presidenza Ungeriża. L-istrateġija l-Ewropa 2020. Huwa fil-fatt importanza partikolari għalina l-koll dan. U għacċari li l-Ewropa trid teleb numru ta' sfidi serji jekk trid tibqa' kompetittiva ma' pjata tad-dinja. Uħut minn dawn l-isfidi nġibhom il-kriżi finanzjarja u ekonomika ma ħut minnhom ukoll ma nerenti fil-kapaċità u determinazzjoni tagħna li nilħu il-miri u l-oġġettivi tal-istrateġija tal-Lisbona. Kif jenat, spiss il-kriżi tista' tkun ukoll opportunità kemm fil-Grik l-antik kif ukoll fil-interpretazzjoni ċiniża il-kelma kriżi jekk tfisser tfisser opportunità biex wieħed jagħmel progress biex wieħed isib soluzzjoni u għalhekk aħna nemnu illi il-kriżi hija fattur ewlieni bħal biex timmotiva lill istati membri ħalli adottaw l-istrateġiji Ewropej għall-impjiegi u tkabbir inklusiv bil-għalu sostenibli. Din hi l-istrateġija 2020 tal-Ewropa fuq kollox, jiena konvinti li din l-istrateġija ħajkollha rwol importanti biex tejn l-Ewropa terġa' titqum fuq saqajja wara l-kriżi. U tkun iktar b'saħħitha kemm ehm, internament kif ukoll fuq livell internazzjonali billi in eh, natu spinta li l-governanza ekonomika, koezjoni soċjali, l-ekonomija, dana kollu importanti jekk idu nibqgħu kompetittivi globalment anki meta mqabla mal-iswi emerġenti fl-Azja. Dan huwa essenzjali jekk aħna rridu nżommu l-mudell soċjali tagħna. Il-mod kif ngħixu aħna l-ħajja tagħna ħaġa li hija qalbna ħafna. Karatteristika tal-Ewropa illi aħna għandna nippreservaw l-istrateġija 2020 għandha tlet għandha ħames miri ewlenin li imexxu l-Unjoni Ewropea. Iridu ntejbu l kondizjonijiet għal riċerka u l-iżvilupp, iridu nilħu il-miri tal-enerġija, il-miri tal-bidliet tal-klima, nżidu l-livelli ta' edukazzjoni u nipromovu l-inklużjoni soċjali, speċjalment billi innaqsu il-faqar. Biex irnexina nilħu dawn il-miri, il-Kommissjoni, rasqet seba inizjattivi flagship illi fihom proponiet razzjoniet li beħsibat tieħu sabiex ta' tispinta l-suq waħdin u biex iżiet t-kabbir u l impiegi għanna Youth on the Move, Innovation Union, Resource Efficient Europe u Air. Għanna agenda għal ħili ġodda u impjiegi u l-Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar. Għal kull inizjattiva l-autoritajiet nazzjonali u dawk Ewropej jridu jikkoordinaw l-isforzi tagħhom sabiex l-azzjoni fuq livell nazzjonali u fuq livell Ewropew ikunu tajbin għal xuxin. L-ewwel rapport li ħajjiet il-Presidenza flimkien mal-Kummissjoni fis-sena 2010 flimkien ukoll presidenza Ungariża li kien imiss ħadet tat indikont ta' xogħol li sar kif ukoll x'ħajsir eh, f'Ġunju. Rejna wkoll xogħol li sar fil-Kunsill li fuq dawn is-seba' inizjattivi flagship tirrikonoxxi wkoll il-progressi li sar fuq sma ta' politika differenti illi għandhom rwol importanti ħafna pal mumma suq waħdin il-politika ta' kozzjon, il-politika agrikola. Issemmi u koll attivitajiet u l-inizjattivi illi saru fuq livell Ewropew matul l-aħħar sitt xhur fuq il-ħames headline targets tal-Ewropa. Nixtieq issa nsemmi xi punti importanti fuq il-governanza ekonomika, l-implementazzjoni tal-governanza ekonomika hija kondizzjoni fundamentali biex niġġieldu l-kriżi u insaħħu l-ekonomija Ewropea u għalhekk l-istrateġija 2020 hija marbuta fil-qrib ma' semestru Ewropew. Dan huwa strument ewlieni ġdid għal sorveljanza makroekonomika li ħad implementata l-ewwel darba taħt din il-Presidenza. Dan il-proċess beda f'Jannar 2011 bi preżentazzjoni tal- sondaċ ta' tkabbir annwali ta' kommissjoni. Il-Presidenza Ungheriża tat importanza partikolari biex naċċertaw il semestru Ewropew jaħdem blan toppi u b'suċċess. Ħan kun għadin organizzaw numru ta' dibattiti fuq formazzjoni tal-Kunsill rilevanti kollha għatħajja tal-Kunsill Ewropew ta' Marzu. Il-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali ħajkun qiegħed jippreżenta rapport sintesis għal laqatija 27 ta' Marzu illi fiħa jinkludi l-messagġi u l-għalin fil illi sar tal-Konsilli Settorjali dan il-rapport ħajkun jgħat jitressaq fil-Konsill Ewropew ta' Marzu ħajforma l-bazi ta' diskussjonijiet li kunem bil-mira li tlaħaq bil fuq numru ta' prioritajiet għal riformi strutturali u konsolidazzjoni fiskali. Wara l-Kunsill Ewropew ta' Marzi l-Stati membri ħajkunu għadin jiffinalizzaw l-abbozz tal-programmi ta' riforma nazzjonali u r-rapporti tal-konverġenza ta' stabilità li għandhom jiġu sottomessi kummissjoni f'April. Wara dan għandu jsir xogħol sabiex nilaboraw rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż li l-istati membri ħajdu konsiderazzjoni meta jkunu qegħdin jiffinalizzaw il-budgets tagħhom għal-2012 jimplementaw l-istrateġiji ta' tkabbir tagħhom. Nirrikonoxxi l-fatt li din l-iskeda hija waħda stretta ħafna, però nittamaw li sa ġunju lulju jirnexxilna l għaw wkoll. Sur President u onorevoli membri, L-istrateġija 2020 hija importanti biex nassikuraw is-suċċess ekonomiku futur tal-Unjoni Ewropea. Hija marbuta mill-qrib ukoll mar-riforma tal-governanza ekonomika illi ħajkollu wkoll rwol importanti u jekk ma nibqgħux kompetittivi u jekk ma nkunux nistgħu nassiguraw li jkun hemm tkabbir qawwi fil-futur ħanibdew insubuha dejjem iktar diffiċli biex inżommu livell qoli ta' protezzjoni soċjali kemm internament u li jissemma il-leħen tal-Ewropa fuq livell globali. Din hija l-isfida li qed tiffaċċja l-Ewropa fis-snin li ġejjin u jiena m'għandix dubju li nistgħu nappoġġaw fuq l-appoġġ fuq l-appoġġ tal-Parlament Ewropew biex l nilħu miri tagħna grazzi. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna ta' dik il-diskors ta' traduzzjoni tiegħek qed nitkellmu fuq punti importanti ħafna strateġija 2020 għandna kriżi ekonomika, għandna l ogħla livell ta' qatt din hija tadita kbira ċittadini tagħna u għalhekk il-politika tal-impjiegi hija kruċjali anke fih dan l-istrateġija 2020 u għalhekk ngħaddu għall-Kummissarju responsabbli is-Sur Laszlo Andor. Merħba fil-Parlament Ewropew. President Minister Martoni, Grazzi ta' sew, Sir President, Sir Marzoni, membri onorevoli. Kif tafu kommissjoni għaddatat l-ewel eh, sondaċ eh, ta' tkabbi b'kapta ma' strategija xina xida san l-edit dan il-starriċ eh, ta' l-tkabbir annuali jgħat il-koordinament ta' ċiklu ta' linji ta' politika differenti skont is-semestri. L-idea wara din is-semestru Ewropew huwa faċli. L-idea li li konna Istabilta ta' l-Unjoni Monetarja Ekonomika ma' nix għazla li ħlif li namlu koordinament ex ante tal-linja ta' politika tal-Unjoni Ewropea. Li dawn l-inċidenti li inqalaw f'dan il-żona euro ġira biċċar dan approċċ iktar sot jirina l-Unjoni Ewropea ja tarraf kemm huma marbuta wieħed mal-ieħor il skazi il-sitwazzjonijiet tal-pajjiżi u kif wieħed jista' jkollu konsegwenzi fuq ħadd ieħor li inġestu dan is-semestru Ewropew ħatkun ta' ta' test ewlenija l-Unjoni Ewropea. Rridu nsaħħu strateġija kif ukoll is-ħubija lokali kienu ta' priorità ewlenina lina. Issa l-isfida hija li eh, nuru li l-Unjoni tista' tidentifika mod kollettiv il-riformi ta' politika li huma meħtieġa l-iktar u li tagħti azzjoni xirqa l-Annual Growth Survey huwa ċar ħafna rigward il-prioritajiet ewlenin għaliex dan jitkellem dwar approċċ integrata tal-kupru baxar azzjoni tal-priorità taħt tlet taqsimijiet ewlenin l-ewwel il-tisħiħ finanzjarju mbagħad it-tisħiħ tas-settur finanzjarju li ntejbu stabilità makroekonomiku u tini wieħed il-riformi strutturali għal-qat u illi ikunem Eh, miżuri li wasol għad kabir. Aħna tkellimna dwar il-messagġi eh, li ċevejna minn dan is-servej li intomettu li jitbiddu mill-linji gwida. Imma nixtieq ngħid li l-Kommissjoni għad tapposta ddeċidiet illi tiffoka dis-sena s-sarriċ taħħa fuq l-iktar sfidi medjati li huma ħarġin mill-kriżi ekonomika attwali u l-ħtieġa illi nġildu kontra dan il-problemi sabiex ikonna iktar tkabbi u xogħol. Dumma l-linji gwida, il nasariċ huwa skont il-linji gwida speċjalment dawk tal-impik u jiena nittama li dawn l-lini gwida jibqaw tal-impjeg jibqaw eh, kif huma l-2011 huwa essenzjali jekk għandna ċertaw li konna għafa stabbli ta' politika qabel ir-reviżjoni ta' nofs is-sena sal biex sabiex membri kolom biżejjed ħin biex jidaħlu il riformi meħtieġa. Il-linji gwida ta' impjeg jipprovdu bażi għal dan ir-rapport parti mis-survey u dan jidentifika l-iktar miżuri urġenti fil-qasam ta' impik, inkluż l-indaħlu sistemi ta' taxxazzjoni, li naqsu il-tifrik ta' suq tal-xogħol u li wieħed ukoll naraw kif wieħed jista' jibbilanġa ħajta xogħol ħajta d-dar u li jkollna wkoll persuni li jkollhom jkunu kwalifikati Eh, biex ikunu jistgħu jerġgħu imorru lura fuq pasta tax-xogħol u l intajbu kol il-partiċipazzjoni tal-ħaddima kollha fuq il-suq tax-xogħol. Il-lini gwida tal ħaj formaw il-bażi li fuq għambat il-Kunsill tista' tindirizza bbaża ta' artiklu 148 ta' trattat l-Annual Growth Survey provdi il-bazi diskussjoni dan il-Kunsil tal-Rebija f'Marzu u l-linji ta' gwida politika se jiġu indirizzati l-Istati membri għal mistennija li dawn jitqisu meta la dawn jabbazzaw il-programmi ta' konverġenza u stabilta u dok ta' riforma nazjonali taħt il-Strategija 2020 l-Komissjoni se teżamina il-programmi illi suppost se jisseħħu fit-tieni parti ta' April bażi ta' dan l-eżaminazzjoni u eh, skont it-trattat aħna mbagħad naħorġu b'linji gwida ta' politika speċifiċi illi għandhom jitqisu l-istati membri meta jkunu qegħdin jiffinalizzaw il-budget tal-2012. Il-linji ta' politika u l-linji gwida ta' politika u rekomendazzjoni sanom iġu dotati mill-Kunsil qabel dan is-sajf il-President u membri onorevoli, nixtieq nialaq billi nisħaq l-importanza tal-rwol tagħkom ta' biex ikun hemm b b'suċċess tal-Strateġija 2020 mod partikolari is-seba' inizjattivi flagship. Ir-rwol tagħhom bħala kollha leġislatur huwa essenzjali jekk affarijiet ħajjim xi ħarir li konna li konna kondizzjonijiet ehm, tajbin huwa essenzjali jekk ħanilħu dawn il-miri tagħna il-diskussjoni fuq il-qaffas finanzjarju fuq ħafna snin daqser jibeda u ħanħarġu proposta ta' ġunju il rwol ta' pala autorita budgetarja fl-imkien mal konsil ser ikun kruċjali sabiex naċċitaw li prioritat tal-2020 ser ikunu riflessi fil-budget. Jekk aħna ser nkunu kredibli mela rridu naraw il-prioritajiet tagħna finanzjarju timxu skont il-strateġiji tagħna kif ukoll il-prioritajiet politiċi tagħna żmien ta' limitazzjonijiet fiskali huwa iktar importanti minn qatt qabel li juri li l ewro għandu volum miżjut u kull euro li tintefaq fuq livell tal-Unjoni ħajkollha iktar impatt mill euro li tintefaq fuq livell nazzjonali. L-għek biex implementaw il-strategija 2020 għanna bżon ehm, kooperazzjoni politika fuq kull livell Biss jekk u koħat jgħati semmu li aħna jistajn xirna u nwittu triq għal tkabbir. Grazzi. Grazie tassa. Signora Beres, il-rapporter. Grazie President, President għal Consiglio, Commissioni, Komissjoni. Isem il-Komitat ta' Impjegi u Zaffariet Soċjali nixtieq ngħid li jiena kuntenta ferm illi um, illi ser diskutu dan il-punt tal-ewwel semestru Komissarju, inti u kolleġa komissarju deċidejtu illi twessaw u tirrivedu il-gwini l-gwida tal-politika tal-impjeg u aħna rixtu intajbuħdan. Iżda nishti u nishbilkom l-attenzjoni għal tlet punti l ewwel net rigward il-kontenut tal-Annual Growth Survey. Kwestjoni ta' xogħol u impjeg mandux ikun għan sekundarju li għandu xaqsamma tisħiħ budgetarju u meta nindirizzaw dil kwistjoni tana l-impressjoni li iktar ser toħloq firda fil-pat soċjali għax inti qed suġġerixxi illi il- l-età għal-irtirar irrit jitla, irrit il-pensjoni jinżlu. Irrid ikun hemm għajnuna soċjali li tanqos u e, wieħed jista' jiftaħ nar taħat. Dawn huma kollha intħil perikolus mal-patt fil-patt soċjali nħossu illi wieħed irid ħafna iktar attent għal statur dajfa tal-popolazzjoni anzjani, e, OMPs, minn għandu disabli, minnu disabli. U aħna nkunu mħazbin jekk t tisih budġetorju ħajkun il-qofol ta' kollox fil-sondaċ ta' ta' tkabbir annwali. Tina ħaġa, intom għettu, inti stesset illi ħatkunu identifikaw il-programmi ta' riforma nazjonali f'dak li huwa dan istħarriċ annwali. Imma dan ħajkun importanti ħafna se tagħmel dwar il-dibattitu fil-Parlament dan iż-żmien fi żmien meta l-linji gwida ta' politika huma mwessajn. Kif ser terġa daħal dibattitu demokratiku fuq dak li hu iktar importanti hawnhekk? Kif ser din torbota ma' artiklu 48 li tikkoordina l-linji gwida ta' politika ekonomiċi u kif dan se jorbot ma' wieħed ngħid wieħed fuq il-politika ekonomika? Il-Parlament Ewropew hija huwa huwa mħawwat ma fx qed jiġri għax aħna rridu ntataw dan, imbagħad rridu nagħmlu nisrataw dak il-kwistjonijiet li jiris inna nas U dan kollu jisoq ħafna xogħol u jittrattat il-dispożizzjonijiet fuq stabilità ekonomika fl-Unjoni Ewropea huma kbar waħna nixtiequ li jkun hemm ċertu tibdiliet. Tini dejt ta' semestru Ewropew fl-istess żmien li eh, Merkel u Sarkozy nidu l-patta kompetitività. Un bat istessidom terġajtu nittu, eh, nidejtu il- E, politika li hija bażikament waħda e, li estensjoni ta' linji ta' politika ekonomiċi li diġa għanna. U s-sena l-aħra ta' s-sibizna peġana ħarna xidna imbidlu direzzjoni ta' linji gwida ta' politika. U fokajna fuq ta' gvernanza, xejn jidir ta' gvernanza? Gvernanza jfisser, il inti ma jistax ikollok politika ekonomika u soċjali li ma ta' suċċess sakemm dan ma jimxiex jitfit ma' dibattitu demokratiku ta' veru u dibattitu demokratiku ta' veru hija tiktar seta' li parlament Ewropew, seta' li parlamenti nazzjonali u iktar rispett u involviment ma' msieħba soċjali u għahat jisont bil-pressjoni li l proposti tijak id-din eh, jinjaraw u jwarbu dak li dik il-politika li tassew hija importanti f'pajjiżna. E, u għaw nuqas ta' fiduċa għaw periklu ta' li n-nis musta jibqaw jemnu fl-Unjoni Ewropea u din jitilfu il-spirtu komunitarju li huwa li il-ċafetta għas-suċċess. il sinjura Bowles. Grazzi tas-sew, aħna lesqin għal ira ġdida governanza ekonomika. U aħna na struttura fejn il-odda il eżistenti li juprovduti taħt wieħed erba wieħed fit-trattat għandhom jiġu għandu jiġu jirabtu ma liħor. U għadan il-semestru illi monitoraċ tal-patta stabilta tkabbir u sorveljanza makronomika tista t għat ma' strategija 2020 u eh, l-inikwita integrati. Dan ifisser illi dan il-semestru jista jati għafas koherenti għal proċessi eh, ekonomiċi differenti fl-Unjoni Ewropea. Mod konsistenzi, għapartijak il-komitat jisħa illi gvernanza ekonomika trid tiġi bbażata fuq il-metodu komunitarja dawn il-proċess jridu jkunu trasparenzi u rridu jkun se jorbot fuqhom jekk jkollhom il-fiduċja ta' ċittadini u dan il-mandat tal-jinvolvi il-Parlament u dan bil-fors jinvolvi il-Parlament. U fejn jingħata l-rwol parlament qed mela għandu bżonn li żmien biex iwettaq il-mandat demokratiku tiegħu u l-Komitat Ikon qed qed jitfit mal-Komitat Tampik sabiex dan iseħħ. Grazzi tassew issa fissem il-partit um, uffiċjali tal-IPP eh, Sinjura Vortman Kol, grazzi tassew. Il-krizi finanzjarja għamluwa ċara illi il-kompetitività tagħna u s-sostenibilità tal-ekonomija tal tagħna tas-suq soċjali huwa huwa f'sogru u għalhekk iridu nixbdu eh, lezzjonijiet mill-passat irridu nsaħħu is-suwi, irridu nsaħħu is-sostenibilità tal-pensjonijiet. U aħna għalhekk nilqgħu dan il-starriċ annwali kif ukoll kronżinijiet ta' Ecofin f'Jannar. Għaliex dan jurina li ambizzjoni għal dikrija is-semestru Ewropew. U għal kulħadd irid jkun kunem Ewropa tabbir sostenibli ekonomiku li kunem xogħol tajjeb għax ċittadini tagħna, maħda dan jista' biss iseħħ jekk ikun hemm munita stabbli u ekonomija stabbli. U dan japplika għatnej li stati membri iridu jibbilanċaw il-kontijiet tagħhom. Għaliex? Jekk aħna ma nagħmlu xejn dwar din, mela ser ikonna problemi per pereżempju ta' dejn illi qed jikber kull ma jmur u idras Bol għal ġejjini tana ta' tfal tana u situazzjoni ħajkollhom jħabtom wiċċhom miegħu iktar qudiem. Aħna nkomplu investu sforzi tagħna f'gvernanza soda eh, pal pakket ekonomiku illi jħaddan tlet pilastru u biex ikonna pat b'saħħtu ikonna sorvejanza makroekonomika u jkonna strategija ambizjuża l-2020 ma dan ifisser inkomplu naħdmu fuq il-metodu komunitarju u ndaħlu l-parlamenti nazzjonali u koll bisieħ. Jekk nagħmlu dan ma se jkollna pat kompetitiv ġita x'ikunu diġà ksibna l-lantana. Grazzi issa demokratiċi issa demokratiċi issur. Um, Bulman. Grazzi, Komissarju, reprezentant tal-Konsil, kollegi, jiena smajt rib għal dak il kom tajdu, jina rajt il-rapport annwali ta' tkabir, jina rajt il-konklusjoniet ta' ekofin u minn dak iżmin law Kien hemm xi ħaġa li jiena dejjem sħaq fuqha li l-Unjoni Ewropea mhux tal-li qiegħda f'kriżi ekonomika imma tinsab fawx politiku wkoll. U dak li enti qed tirrekomanda mhux xejn ġdid. Forsi l-għajnuna l-assistenti tijak jistaw juru dokumenti mill-ħar 10 snin li għaddew u tista taqrom u tara li hemm l-istess eżatt l-istess ħaġa li hemm wis infiq naħa tal-gvern illi il-mekanizmu ta' adattazzjoni hija riflessjoni tal-pagi li mhumiex biżejjed dejjem rajt l-istess ideoloġija, tkun xi tkun is-sitwazzjoni ekonomika u m'għandix xaqsam ma' realtà ekonomika empirika. Per eżempju, dawn il-persuni li jiktbu dawn l-analiżi għalik fil-Kommissjoni l-Konsil ibatom fil-Komitat Ekonomiku biex nkunu nistgħu niddiskutu magħhom. Intom ma tifhmux l-Ewropa issa qiegħda f'għadba tal-reċessjoni. Eh, intom kif qed eh, tgħidu li m'hemmx investiment. Mhux ovvja m'hemmx investiment jekk ma nistax naffordjaw. M'hemm xejn illi fil-pakket li jitkellem dwar it-titjib ta' dħul ta' pagi li nippruvaw naħdmu flimkien biex nħarġu b'din il-kriżi ma jisemma xejn minn dan id-dokument. Naħseb li intom tliftu il-direzzjoni mill-bidu ta' din is-sena u mhux sewet e, is-tinnijiet ta' ċittadini tagħna u jekk dan u l-ispirtu li inti titieħu deċiżjonijiet f'Marzu dwar il-pakket ta' gvernanza ekonomika u r-reforma tal-patta stabilità kabir mela id-speċina ma nistgħux naqblu magħkom. Grazzi, Signora Ek. Fisem il-Demokratiċi Liberali. Mikrofonu kellim. sena ilu aħna unek dibattajna xit xtib ta' sanit kienu importanti biex nittrataw il-kriżi globali finanzjeri dak iż-żmien Hut minn proposti ta' grupp tiegħi kienu mċaħdax għallu li jumet jużi wis. Imissa ħad gost illi ħafna mis-suġġerimenti ta' se saru realtà. Illum però dista kbir bejn il- il-deklarazzjoni ambizjuża u strateġija 2020 u s risorsi finanzjarji li għandna bżonn sabiex nħu dan l-anijiet. Il-fabbozz tal-budget tal-2012 il-Komissjoni teħtieġ illi tiċċara u tidentifika u tagħmel ċara in nefqa li marbuta ma' strateġija. Din hija importanti wkoll għar-reviżjoni tal-affas multianwali. Xi indirizza l-istati membri mod dirett. Im nuqastarida fil-Konsil fost il-Ministri tal-Finanzi, inklus tiegħi jiena minn Svezja, li ninvestu fil- fil Il-budget nazzjonali jridu jirriflettu l-ambizzjonijiet li ġes qed il-Konsil. U e, hemm bżonn il-budget ukoll jekk dawn ħajseħħu. Jekk ma jkollniex il-flejes li jintefgħu fil-post tajjeb mela mhux se jkun hemm strateġija ta' tkabbiru ta' xogħol u ħanfallu. Għalhekk jiena nħeġġeġ il-Kummissjoni sabiex dim diktar proposti leġislattivi konkreti u l-indulsati membri biex juru iktar impenn u aħna neħtieġu dawn il-penji vinkolanti sabiex nilħu il-leġizzazzjoni l miri tagħna speċjalment dak li hija eh, miri ta' effiċjenza f'enerġija fuq livell komuni Ewropew. Il-inizjattivi li ġeżistu bħalma huma teknoloġija tal-enerġija u l-pjan ta' dan għal dan, il-programm ta' trim tul il-ħajja u pjantazzjoni. Dawn huma kollha ġew adottati iżda intom fil-Kunsill ma ma ħriġtux bil flejja aħna għandna bżonn il-flus għal dawn il-proġetti. Dawn il-koll għandhom il potenzjali joħolqu ix-xogħol u tkabbir minna bil ir ta' tagħna ta' 2020 l-għalde tibbat messaġġ qawwi li konsil li s ta' gvernanza hija dajfa wis u il-metodu ta' koordinament falla u aħna għanna nerġaw eh, ndaħlu fiduċa u nramu l-fiduċa aħna għanna nibatu messaċ ċar mula n-numuna tal-parlament li għanna nabżon nazzjoni li seħ. Grazzi sur Filip Lambert, fil-sem il-ħodor. Jaħdem kellim Iva. Grazzi, sur President, sur Kummissarju, rappresentant tal-Konsil, eżis kollegi, intom tafu li il-ħodor u ma jappoġġaw Ewropa integrata aħjar biex kun tista' taċċerta li jkun hemm żvilupp sostenibbli lejn ċittadini tagħna. Imma biex jaċċertaw li jkun hemm possibilità li l-Ewropa tfisser xi ħaġa fil- l-20 eh, eh, seklu iżda il-fiduċa tagħna issa ġi inqata daqqa taħarta ħabba din l-istarriċ tiegħek. Inti ħadd għada dialogika u t-ġudika minn qabel. Għax inti trid tnaqqas l-infiq. U mhux li kollok budget sostenibbli inti titkellem dwar swieq flessibbli xogħol fuq ix-xogħol. Imma din hija bażikament flessikultà mingħajr is-sikurtà. Inti tgħid li iva dan għandna bżonn biex nerġgħu nagħtu nifżnit li l-ekonomija mhux vera. E, x'jistgħu ngħidu dwar il-settur finanzjarju l-inċentivi hemmhekk, pereżempju dan huwa eżempju tajjeb ta' ipokrisija ta' standards doppi. U meta niġu għal settur pubbliku inti tgħid irridu naqsu naqsu millum qallum qabel għada. Mbagħad meta niġu għal settur finanzjarju tgħid le irridu naqsbu ftit, eh, eh, nirriflettu, noqgħdu attenti, nimxu bil-galbu, xi inti titkellem dwar il-ġennar 2020 2012 eh, anzi ma mbagħad għal-miri titkellem dwar 2020. Issa tagħmel ġifiri, inti għandek ċaqliba ideologika hawnhekk. U jistgħu ngħidu dwar l-Ewropa 2020? Fejn jidħol hawnhekk? Fejn tidħol hawnhekk l-Istrateġija Ewropea 2020? Din saret bas kont impossibbli. Minħabba l għadintom ħattu llum għal dik li hija dak li huwa starriċ annwali ta' tkabbir. Ma jistax ikollok investiment riċerka u impjieg u l-bqija mingħajr ma' twetta il-politiki li inti qed tipproponi hija basikament gidba hija teatru. Grazzi. Reformist. Mr. Mela issa riformisti nagħti il-kelma lis sur Michael Harbour. Sur President, il-grupp tiegħi iffirma appoġġ annwali għal din ir-riżoluzzjoni wara mhux qed ngħidu qed naqblu ma' kollox li hemm fiha, però il-passaġġ ta' sustanza u nixin dan il-Kommissjoni il-Kunsilu ħanaqra it-titlu li ħanaqbinna fuqu għat singolu wahdini tas-suq għalbini u biex joħloq ix-xogħol. Issa, fej ġejjin, minn fejn ġejjin dawn ix-xogħol? Minn fejn ġej dan ix-xogħol? Da ġejjin investiment privat u business startups ġodda u aħna nafu li intraprizi żgħar kienu il-magna prinċipali għal inta xogħol dawn l-aħħar xar snin u l-messaġġ tiegħi lilkom it-tnejn u li is-27 stat membru jridu jibdew jħolqu e, jibdew jiedu bis-serjetà l-intrapriżi li jħolqu x-xogħol. Għax dan huwa prinċipali għassu internu l stati membri investew ħafna riżorsi u flus biex jiftħu l-suq tas-servizzi, però qalu li l-intrapriżi impromuovu l-intrapriżi s-swieq online trading Allura għalfejn ma nibdewx namlu daw l-affarijiet prattiċi sabiex nibdew nużaw is-seta li għanna flimkien ma' proġetti oħra li l-kollegi tiegħi tkellmu fuqhom, però rridu nibdew minn naħdmu fuq dan mhux minn għadha mill-lum u iktar minn qogħdu nitkellmu fuq l-affarijiet ta' proġetti fuq l meda twila ta' żmien. e nibdew naħdmu bisħieħ. Is-sur Biski mill-Gwem. Grazzi tas-Sessu President. Is-Sinjura Harms tkellmet daqsxejn fuq xi ħaġa ferm importanti u ferm diffiċli biex nfermu lin-nies x'tip ta' mekkaniżmi ta' stabilità li ma' patu li ma' regoli qegħdin jiġu użati jew miżjuda jew inkella din jitlu fis-seħ jew modifikati. Il-istrateġija tal-2020 Ewrop tal-2020 għadha ma sabiċ is-soluzzjonijiet għal problemi li taqgħu moħħhom in-nies li qegħdin fi kriżi finanzjarja allura aħna rridu verament naraw x'inhi s-sitwazzjoni hawnhekk rridu nitkellmu wkoll fuq il-patta stabilità u tkabbir suppost għandu jkun iktar preċiż u ma' baktar mekanizmi ta' sanzjonijiet u hawnhekk rridu nħarsu wkoll lejn iċ-ċittadini tagħna. Hawnhekk aħna qegħdin naraw tuħ fil-sistemi tal-pensjonijiet għaliex il- in-nisa din jgħixu iktar twila. Mbagħad jekk inħarsu lejn il-fażi ta' negozjati l-imsiba soċjali kemm minħata tal-industrija għandhom ikunu involuti hawnhekk aħna nitkellmu dwar tnaqqis fis-salarji, uqtuħ fis-salarji u qed nitkellmu wkoll dwar soċjetà li tixtieq tieħu pawsa minħabba il- diffikultajt ekonomiċi, qed nitkellmu dwar it-tmexxija ekonomika dan u l-isem li natala. Qed nitkellmu fuq il-governanza jew nkella patta l-kompetitività jew patta stabilita u tkabbir u jekk inħarsu li l-istħarriġ li tressa minnaħa tal-Kummissjoni dawn ma kollha politika antisoċjali u l-grupp tiegħi ma jappoġġahomx, però bla dubju tagħmel differenzi jekk dan il-Parlament fil-fatt għandux eh, lan irrida li kontribwixxi li xekkaħna aħna nitkellmu hawnhekk dwar il-fatt li namendaw proposti jinaslu f'punt li nistgħu naqblu. U li nirtiraw il-politika ta' segretezza li kienu jisibuha fid-disajnijiet u ħadd ma jrid imur lura ġifri li jisir kollox jisir kollox fil-malu u aħna eh, rridu immorru f'Ewropa li timxi pass aktar maġġel. Eh, Mr. Mario. Is-Sur Borgezio. Iva, grazzi ta' sew, Sur President. fl istrategija tal-2020 huwa pjuttost programm ambizjuż, però wara din id-data ma nafux jekk x'ħaneħ u l-20% tal-enerġija rinnovabbli. Anke meta nqisu l-kriżi finanzjarja li qiegħda tnaqqas l-investimenti u hemm problema li nżommu l-fatt li għandna l-ekonomija taċċina ċina demeda tikbar, speċjalment dak li għandu sama l-enerġija tal-solar panels. Umbat għalhekk hemm il-ħtieġa li nżibu riċerka u produzzjoni ta' solar panels ta' produzzjoni Ewropea u ta' invenzjoni Ewropea, speċjalment meta naraw ekonomiji li qegħdin jikbru f'dak li għandu sama l-enerġija fotovoltaik suppost kellu jsir xi ħaġa aktar differenti noħolqu u impriża ta' enerġija pan-Ewropea li tista' tiggarantixxi servizz pubbliku Ewropew. Aktar mill networks ta' distribuzzjoni u l-infrastrutturi marbuta magħhom diġà illum qegħdin joħolqu monopolji eżistenti li għandhom ikollhom amministrazzjoni waħda, però preferajna natu monopolju nsibu soluzzjoni differenti li mhumiex ta' vantaġġ għall-utenti għall-konsumaturi, però jgħinu l-azzjonisti ta' dan il-monopolju. Min għal dawn l-aħħar 150 sena eh, il-CO2 mar iktar il-qoddim beda jiżdied iktar miljon u l-Presidenti waqaf il- l-onorevoli, għazzi, issa sur Clay għal minuta u nofs. Grazzi tassew. Jekk aħna qed inħarsu lejn l-għaniet tal-impjeg tal-istrateġija Ewropea tal-2020, aħna rridu nħarsu lejn politika ta' migrazzjoni ta' ħafna stati membri fl-Unjoni Ewropea. Irridu nagħmlu bidliet kbar fiha. Fil-fatt kif qalet il-Kummissjoni l-prijoritajiet jinkludu nżidu l-parteċipazzjoni fis-suq, innaqsu l-qat intejbu l-ħiliet tal-ħaddiema, ħiliet li forsi hemm bżonn fis-swieq u anki tal-ima tul il-ħajja u anki irridu aktar importazzjoni, irridu irridu natwaw dawn il-prioritajt li għet insemmi, irridu naqtaw bin-nofs il-qat fl-Unjoni Ewropea, irridu nejnu dawn in-nies biex jiksbu xogħol aktar mill-induru lejn immigrazzjoni fuq skala kbira. Jekk aħna rridu li jkollna ħaddima fl-Ewropa, dan jista' jwassal għal brain drain fil-pajjiżi tal-oriġini li jista' jwassal għal aktar problemi kbar dawk il-pajjiżi tal-oriġini. U jekk aħna rridu naħsbu fuq dawk in-nies li deħlin fl-Ewropa, rridu naħsbu wkoll fuq il-medda twila ta' żmien ħadd ma jirbaħ minn dan. Għalhekk irridu nagħmlu analiżi ta' l-benefiċċju barra l-Unjoni Ewropea u dan l-aspess u kol għandu jkun parti mill-linji gwida fuq il-politika tal-impie tal fl-istati membri. Issa, Signora Marian Jean Marinescu. Grazzi ta' Sessur President, l-istrateġija tal-2020 tinkludi numru ta' għanijiet li ma jistawx jintlaħqu jekk aħna ma natux bizziet importanza għal ċertu oqsma li mumiex imsemmija biżiet, per eżempju għanna bżon kompetitività, settur agrikol kompetittiv biex jeti kontributu anki għal tkabbir, un bat għanna bżon u koll produzzjoni tal-ikel intelligenti u amministrazzjoni ta' risorsi naturali, pjanar aħjar u anki risorsi li ġejjin minn eh, zoni rurali, dawn huma kollha neċessarji aħna jrid ikollna eh, CAP dinamika u taħt l-industrija politika tal-industrija aħna ma nistgħux ninjuraw l-infrastruttura inwaqfu eh, spazju tal-ferroviji waħdini u dan huwa indispensabbli fis-settur tal-ferrovija mbagħad hemm il-kwistjoni wkoll tal-Single European Sky l-implementazzjoni tal-programm Cesar. Punt importanti jħor għal iżvilupp ta' networks transeuropew mhux biss in netwerk ta' trasport però anki dik tal-enerġija permezz ta' distribuzzjoni aħjar ta' risorsi ta' riżorsi li għal dawk il-proġetti li joffru valur miżjud, pereżempju il-proġett ta' Nabucco, dan se jagħti kontribut kbir u jnaqqas id-dependenza tagħna fuq risorsi esterni. Grazzi. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε τον κατάλογο των ομιλητών. Grazie tassew, jekk għana nistaw nkomplu mela ngħaddu lil Marita Ulskov għal minuta u nofs. Grazzi tassew, Signor President. Jekk aħna ser nibdew mill-ġdid wara l-kriżi ekonomika huwa ta' importanza kbira li n-nies għandhom ħassom fiduċjużi. Richard Wilson, reċerkatur kiteb ktib jitkellem dwar il-kwalità ta' riċerka u żar ukoll il-Parlament u spjega sitwazzjoni b'mod elekwenti. rrit ikollna aktar ugwaljanza, rrit ikollna irridu naqdu id-differenzi jekk iċ-ċittadini jrid ikollhom fiduċja mill-ġdid, rridu nħarsu wkoll l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea irridu nkollna suċċess irridu naraw li trade unions jiġu rispettati u anki jkunu voluti bisħiħ sa hawnhekk aħna għandna l-kriżi qed tiġi użata bħala skuża bħala pretest biex tiġi biex nattakkaw il-nis onja u l-ftehim kollettiv fuq kull livell u aħna rridu nwafqu daw l-attakki. Aħna nisa fl-Ewropa bla dubju rridu ngawdu mill-istess opportunitajiet li għandhom l-irġil dinja xi ħaġa li dejjem viżiva fir-reżoluzzjoni li naddottaw, però ta' bilħa aħna rridu naraw evidenza ta' dan fir-realtà. Hawnhekk qed nitkellmu dwar l-industrija b'saħħitha u politika industrijali b'saħħitha aħna rridu nħarsu lejn l-investimenti fl-infrastruttura Dawn ukoll iridu jingħataw rwol importanti. Meta naħdmu fuq ir-riżorsi u prodotti effettivi aħna wkoll irridu insaħħu l-isforzi tagħna biex noħolqu eh, impjieg nadif, impjieg tajb għall-ambjent. Irridu wkoll induru mal-enerġija b'mod effettiv anke l-politika li noħolqu mal-enerġija, rridu nħarsu lejn il-miri, l-anijiet. Dawn prezentament mhumiex vinkolanti u għalhekk għandna bżonn miri vinkolanti u dasri jkun ta' sinifikanza importanti ħafna jekk aħna rridu nsaħħu l-kompetittività u tkabbir. U dan għadu ma ddaħħalx fil-istrateġija tal-Unjoni Ewropea 2020 bizzeja. U għalhekk aħna rridu niksbu l-aħjar mod, l-aħjar jkollna l-aħjar mezzi biex il-konsumaturi gawdu anki l-kumpanniji gawdu. Grazzi tassew, zommu mal-ħin ta'kom jekk joġobkom, issa sinjura l-inna l-minuta. Grazzi tassew, jekk aħna nixtiequ l-istrateġija tal-2020 tkun ta' suċċess, l-linji gwida tal-impjeg dak il-kas iridu jiġu implementati mod effettiv u l-programmi ta' riformi nazzjonali jimplementawu. U meta jetu priorit, u jetu jetu priorità li xir illum aħna rridu nassikuraw li ħadd ma jistħalla lura. ura rati ta' għat edin oljin ħafna u dawn jirreferu għal ħtiġa li nimplementaw liġijiet kontra diskriminazzjoni sal biex il-xogħol ikun miftuħ għal kulħadd. Importanti li l-miri li aħna ftemna fuqhom fuq livell Ewropew jintlaħqu. Iva ta' bilħaq u fissem l-istati membri biex jifaslu mir partikolari u jżommu magħhom, pero fl-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea għandha rwol importanti xtaqdi biex ittejjeb l-iskambi tal-ħajar prassi u għalhekk kiena kuntenta li il-paragrafu ta' 27 ta' riżoluzzjoni din tċaraħ. Aħna kellna xhur ta' traspotezzjoni u dibattitu ta' xkif tip kif għandha tidher is-strateġija tal-2020, pero għandna l-lini gwida tal-impjeg u issa wasal iż-żmien biex naħdmu fuqhom u naslu għar-riżultati. Grazzi. Grazzi tassew, Sinjura Lynn. Issa is-Sinjura Turinen għal-minuta u nofs. Grazzi tas-sew tal-permettet li nitkellem ħana tkellimna ħafna dwar responsabilta ekonomika fl-Europa dan l-aħħar. Responsabilta ekonomika ta' bilħaqija identifikata ta' sikwit u tinvolvi l-lefqa pubblika u anki intejbu is-sitwazzjoni fil-impjek, ġifri n-naqtu l-qat, ġifri aħna rridu naraw eżattament xit fisser responsabilità ekonomika, aħna għal-partit tal-ħodur naraw differenza bej il-politika fl-istati membri fuq livell Ewropew, għaliex minnaħa aħna nistaw naraw li il- il-semestru Ewropew qed iwasal inqas xogħol u inqas sports. Fil-waqt li fl-Istrateġija Ewropea tal-2020 għall-linji gwida tal-impjieg aħna hemmhekk qegħdin naraw ambizzjoni biex noħolqu aktar xogħol, però hemm diskrepanza bejn t-nej li huma li xaħna għandna 23 miljun bil-qaqat għada u dawn ħafna minnhom huma żgħażagħ taħt li ta' 25 sena u qegħdin naraw aktar faqar fost in-nies li qegħdin jaħdmu. Allura aħna rridu nippruvaw imbidlu s-sitwazzjoni. Ikun kruċjali għalina li niksbu dan il-għan jak tassew nħolqu xogħol u irridu namlu realtà mill-istrateġija tal-2020 u l-linja gwida l linji gwida tal-impjek eh, jilħu ir-riżultati pożittivi. Din hija responsabilità tagħna. Grazzi tassew. Il-kellim li miss huwa is-sur Kabranok imma nasibx li għat fil-kamra, l-għura nati l-kelma l-sur Salavra Kosal Minuta. Grazzi, Signora President. Il-faqar, tibdil fil-klima, migrazzjoni, enerġija, u speċjalment il-kwistjoni tal-enerġija. Dawn huma xi kwistjonijiet li qegħdin niffaċċjaw fl-Unjoni Ewropea. U hemm bżonn ta' flus u investiment biex niffaċċjaw dal-kwistjonijiet, imma ovvjament danet jon daw l jon jonqsu fl-Unjoni Ewropea bħalissa. L-istrateġija 2020 ħad tkun diffiċli biex naslu għalija imma rridu namlu l-isforz neċessarju. Naħseb li għandu jkollna enf namlu enfasi speċjali fuq il-qatt. Jina nemmen li għanna natu taħriġ ta' kwalità mal-Ewropa kollha, programmi ta' taħriġ hemm bżonn jiġu riveduti u ħafna stati membri għandhom bżonn illi jintrabtu fuq it-tul ta' studju, għandna bżonn nħarġu l-ħaddiema biex bekk nkunu nistgħu niffaċċjaw din il-kriżi. Irridu naħdmu fih dan is-sistema Ewropea u għandna bżonn eh, li nkunu ta' suċċess f'dan. Il-kliem mhux biżejjed irridu naqilbu dal-kliem fazzjoni. Grazzi, minuta nofs il-kelliem li jmiss. Grazzi ħafna, President. Em kwistjoni waħda biss li qed niffaċċjaw hawn fl-Europa x'nistgħu nagħmlu biex nżidu l-impjiegi eh, u biex nġibu l-impjiegi lil dawk li dawk li m'għandhomx ħaġa li niftemu fuqa i illi memx ma nistawx ma jistax ikun hemm tkabbir jekk ma jkunx hawn impjiegi, jekk ma jkunx hawn stabilità, konsolidazzjoni. L-affarijiet li smajna sissa jaħdmu biss fuq il-meda ta' żmien qasir jew medju, imma li għandna bżonn huwa soluzzjonijiet biex inżommu l-impjiegi għal medda ta' żmien twil, allura x'ħan nagħmlu biex nindirizzaw daw l-inizjattivi li għedin f'dal-programm. Il-programm tal potenzjali tal-Europa 2020 huma verament dawk li għanna meħtieġa memx stampa kbira bħalissa li qed ġara u li qed jiġri l f'in bħalissa huwa prova tajba għax li għandna bħalissa qudiemna huwa numru ta' idejat fragmentati. L-ewwel irridu naslu f'punt biex nejnu nassistu dawk l-istati membri li għandhom zon lajn bħal per eżempju mbagħad il-Eurobonds il-bank anka l-Bank Ewropew tal-Investiment huwa għandu żewġ terzi ta' dawn il-Eurobonds li kieku kellna nimmultiplikawhom berba se jkollna nofs il-flus li nataw fil-Marshall Plan l-Ewropa. Sinjuri, għanna daċi problema bil-ħin, għallura għanna naġlu, Signora President, għal diversi xur, konet niddiskutu, illi ikon naraw kif se jkollna soluzzjoniet biex eh, niffaċċjaw il-kriżi kif ukoll objettivi li nistgħu naslu għalihom li jkunu prattiċi imma hemm żewġ punti. L-ewwel ħaġa id-diskussjoni tal-Ewropa 2020 bħala strateġija hija verament eh, eh, edha tmur il-bot mill-pakket ekonomiku u anka mill-rapport annwali dwar it-kabbir. Allura, għanna strateġija fragmentata minnaħal waħda u għanna strateġiji paralleli imbat. U r-riżultati ta' daw ikkun li illi dawn l-istrateġiji kull xulxin. It-tini problema i illi l-enfasi li qed nagħmlu bħalissa mill konsillu u l-Kommissjoni hija biex innaqsu l-istabilità u l kondizjonijiet permezz ta' disciplina mingħajr ma jkollna soluzzjonijiet vijabbli u tweġibiet f'dak li għandu x'aqsam mal-fondi għall-Ewropa 2020 Jien nemmen illi f'dak għandu xtazamma l-trattat ta' Lisbona ħafna mill-miri tagħna se jibqgħu biss fuq il-karta. U jekk aħna ma kunux fidili lejn iċ-ċittadini Ewropej illi wara kollox <coughs> għandhom fuq spallejhom l-eżitu ta' din il-kriżi li għaddejjem minna, ikollna bil-fors nifmu illi ma nistgħux naħdmu fuq bażi unilaterali, irridu bil-fors e, niffaċċjaw in-nies għax huma n-nies li huma l-mira tagħna għal minuta l-kellima li jmiss. Jina forsi aħjar nibqa kwieta il-għaliex l-istrateġija 2020 fl-opinjoni tiegħi hija l-bot minn dak li nirtieġu. Edin titħu bina din tejtu li dawn huma politiki tal iktar impjiegi u dawn huma affarijiet kbar u li tridu d-dumu sijat biex taħsbu fuqhom u jtukom xi ħaġa Imma naħseb dak li għandna llum Ma naħsibx li pajjiżi terzi bħaċ-Ċina, eċetera, huma impressjonati b'dak li qed nagħmlu għandna fl-Ewropa. Jiena għandi tentazzjoni noqgħod kwiet imma fi xogħol tagħna aħna għandna bżonn inkunu ibsin ħafna ma nemminx illi kull mandu jagħmel kunsil huwa li nħaffu l-affarijiet u li jkollna ftehim sa Ġunju, aħna jkollna ftehim meta ikun sar dibattitu serju fil-Parlament u meta il-Kunsill u l-Kummissjoni jkunu semawna Dwar il-Eurobonds fis-suq globali dan għandhom ikunu parti mill-pakket totali finanzjarju. Grazzi il-kellim li jmiss. Meta nisma fuq il eurobonds Signora President, jina inħosni ma niflaħx imma mhux għal daqsek mhux għalhekk qegħdin edinaw it-kabbir ekonomiku fis-settur privat u għadik u għal-ixprun tal-ekonomija. Mhux għal gvernijiet il joħolqu l impiegi Il-problema fl ewropa hija il-problema fil-kompetitività. il differenza bejn il-Ġermanja u l-Ewropa tisfel għandna 30% disparità. Et nitkellmu fuq il-patt ta' kompetitività jina fi nifsu naqbel miegħu Imma l-proċess tal-Lisbona hija kienet idea fuq daw il-linji. Ħaġa waħda li nixtieq nagħti parir fuq huwa li it-taxxa tal fuq il-kumpaniji hija idea ħażina. Din mhijiex parti mill-governanza ekonomika, din toqtol l-impjiegi. l istudji kollha juru għal darboħra 21 pajjiż illi jekk irridu iktar xogħol fl-Ewropa għandna bżonn inqas taxxa mitfuha fuq il-kumpaniji. Grazzi sinju, grazzi sur eh, Epping u issa sur Royal għal minuta u Signor President, eżis kollegi, aħna nafu li bħalissa ninsabu fi krizi ekonomika qawwija ħafna, jenna nitkellmu xur fuq dan, nista' Apparti minn hekk nafu illi jisna għedin ġibu ruħna jistu għatma kien xejn jina naħseb li għawek fil-parlament maħniċ għedin jihdu azzjoni b'mod konkret u b'mod onest. Jina naħseb illi sempliciment għedin namlu politika sensazzjonali. Eja naqbdu nsaqsu l-ewel net ħalli naraw eh, kif aħna nistgħu jkollna politika ekonomika u finanzjarja li tista' taħdem aħjar. Ma taħsbux li kuljum jista' jkollna idea ġdida li aħna nistgħu nimxu fuqha jekk aħna nifukaw fuq il-ġejjini fuq il-mezzi finanzjarji li jista' jkollna u nibbażaw rbiħna fuq deċiżjonijiet illi mhumiex daqshekk konkreti, da ma jagħmilx daqshekk sens u jekk aħna nixtiequ nħeġġu u nkabru l-ekonomija tagħna, aħna ma nistgħux naħsbu li dan ħajġi millu mal-għada. Aħna dejjem inkollu naslu għal deċiżjonijiet, kuljum xi deċiżjoni ġdida u ma nafx jiena hemm xi ħadd li jaħseb li fil-fatt l-efficienza fil-kuntest tal-enerġija tista' verament tagħmel kontribut għal kabir tal-ekonomija. Veru li taħsbu li f'dawn id-deċiżjonijiet li ħattu fil-qasam tal-enerġija ħa ħajwaslu għat kabbir tal-ekonomija jew inkella ħajtelfuha. Jiena naħseb illi ejja noqogħdu attent fid-deċiżjonijiet li qed nieħdu dawn huma affarijiet importanti rridu noqogħdu attent għal dak li ħanamlu, però dan huwa sens kollu tad-demokrazija. Ringrazzja. Kien hemm laptop Grazzi ħafna. Sur sal għal minuta nofs. Grazzi, Signor President. Il-krizi finanzjarja u ekonomika, krizi tal impiegi hija ħaġa li għanna li qegħdin nisimgħu bħalissa waħda daħlet fl-oħra fl-Ewropa għanħadna ċerti deċizjoni tridu nizguraw li daw jiġu implementati għanna bżon ta' koordinazzjoni għal politiki tal impiegi dan huwa importanti imma b'kull pajjiż għandu bżon jintroduċi riformi qed nitkellmu fuq tibdil fit-tassazzjoni qed nitkellmu wkoll fuq miżuri oħra pereżempju il-mod kif aħna nagħmlu d-negozju tagħna fl-istati membri dak kollu irid jiġi rivedut u għandna niżguraw li dawn il-miżuri ikunu iġibu magħhom impjiegi aħjar edin namlu kontribuzzjoni fil-tar impjegi dawn dawn la fejt għanna nindirizzaw. Għanna nħarsu kollejn l-imsieħba tagħna, l-imsieħba soċjali u naslu għal ftejjimiet magħhom. Is-semestru Ewropew kif narahjen se jkun l-ewwel test importanti fejn aħna nkunu nistgħu nistudjaw is-sitwazzjoni kif nar ikollna l-Ewropa kollha kemm hi qudiemna, ikollna presidenza li tigwidana u tkun opportunità tajba lina biex naraw kif aħna b'mod realistiku qegħdin nimplementaw l-idejat li aħna għandna u narawx aħniex fi triq it-tajba. Il-Presidenza Ungeriża, l-Parlament għandhom rwol importanti x'jagħmlu. Bħal aħna għanna nkunu ta' eżempju f'dak li għandu xaqsam ma' tibdil fil-politiki, teħid ta' deċizjoniet, daw kollha huma punti li għanna niffaċċjaw. Grazzi ħafna. Il-kellim li miss. Eżis kollegi, intom tlabtu il-karta blu, il-kartu blu, blu biex tagħmlu xi mistoqsijiet fuq id-diskussjoni jibda il-kellim li nis, jek joġbok t-kellim fil-qosor. Is-Sinjura Molvaj. Sinjura Konz naħseb tifhem sew il-kwistjoni kollha li għandna qudiemna, jiġifieri kif l-Unjoni Ewropea għandha tiffaċċja l-problemi tal-impjiegi u l-qatt. Jina smajt id-dibattitu kollu. xanna namlu għannistana nistana fejn minn fejn se jġibu dawn l-impjiegi kollha għan-nistana u nippretendi tweġiba minnek U anka dwar il-rappresentant tal-Kunsil l okkażjoni għal darborħan għal kommissjoni li Ungheriza u koll, n-nies Ungherizi kif se nejnuhom, kif se nejnuhom f'dawn is-sitwazzjonijiet katastrofiċi fl-Ewropa, meta u kif qed nistennew li jiġu daw it-tweġibiet. Grazzi. Issa ziz kollegi, jiddispjaċini imma permess tal-karta blu inżommu mal-kontenut, mas-suġġett, mhix kwistjoni noqogħdu nsaqsu mistoqsijiet in ġenerali, aħjar nirrivolġu ruħna li xi kollega u nirrispettaw is-suġġett li intom għandkom l-intenzjoni li tirċievu ċarezza. L-onorevoli Gönz jixtieq jirrispondi? Peress li għamilna referenza għall-Ungerija, l-onorevoli eh, eh, jistajati tweġiba fil-qosol il-kollega tijaw? Grazzi ħafna, Signora President, jiena kontent ħafna li nagħti tweġiba, nifhem li m'għandniex ħafna żmien, allura ma nistax nidħol fid-dettalji. Imma Eżempji li kalif moħju ma dawn. Tibdil fis sistema ta' tassazzjoni, per eżempju. Aħna rridu tibdil li introduċi li introduċi effetti beneficjali għas soċjetà tagħna. Rridu niżguraw li nappoġġjaw negozji, l-intraprizi, noħolqu impjiegi, niżguraw illi daw ikunu ikunu pozittivi għall impiegi u mhux negattivi u mbagħad għan is-sistema ta' edukazzjoni importanti għal darbohra li naraw il-kwistjoni tal-integrazzjoni dan li qegħdin inservu iva jew le rridu niżguraw li nistana wkoll ikunu preparati għas-suq tax-xogħol qegħdin inkunu fuq Grazzi ħafna. Missja Konzarju wkoll jixtieq jitkellem bil-karta blu. Grazzi ħafna. Il-kollegi tiegħi hemm fuq il-lemin insista il-politika sempliċiment fixkel u tinterferixxi mal-ekonomija. Imma għandna nemnu għadin, għandna nemnu illi qed norganizzaw ekonomija illi qed tkun infixkla Is-Sur Royal, tixtieq twieġeb malajr? Iva, mela le, jekk aħna nitkellmu fuq il-miżuri li kienu deċiżi għalek f'dawn l-aħħar ftit xhur naħseb illi wieħed jista' jara dan biċ-ċar, wieħed jista' jara li l-ispejjeż li aħna kawżajna minħabba dawn id-deċiżjonijiet mhux dejjem kien bil, kienu bilan u kienu ħajwaslu għal għatkabbir tal-ekonomija u sabiex aħna nsostnu l-ekonomija tagħna. Jiena naħseb li importanti li dejjem naħsbu jekk dan u ix ħajkun għal-benefiċċju tal-kompetittività tal-industrija Ewropea jew le, ringrazzjak. Rich White se is na parenvi. Grazzi, is-Sur Lopez talab ukoll biex jitkellem permezz tal-karta blu. Għandek ftit sekondi, onorevoli membru. Mela mhux qed jirrispondi l-onorevoli membru mela nistgħu nkomplu. Grazzi ħafna Senjura President, jiena naħseb li hawnhekk fil-fatt rridu noqogħdu attenti ħafna f'dak li għandu x'jaqsam il-politika ekonomika li tkun deċiża bla dubju ta' xejn nistgħu naraw li apparti minn hekk irridu nieqfu u naraw fil-fatt jekk aħna aħni xadin naħdmu tajjeb ma l-imsiħba soċjalità tagħna anke f'dak li għandu x'jaqsam pagi u ftejim li aħna niftew magħhom u anke f'dak li għandu x'jaqsam l-astenenza jiena naħseb illi għandna nikkonċentraw ħafna iktar li fis-swieq aħna rridu neħu l-xkiel kollha ħalli bekk l-ekonomija tkun vera tista' tikber u tikber minna l-ebda xkil u tmur tajjeb u timxir u d-dim. Jina naħseb u koll li f'dan il-kontest il-kompetitivita hija importanti ħafna ħalli bekk nisviluppaw il-potenzjal tal-ekonomija Ewropea. Ħaġa oħra li hija importanti hija illi aħna fil-fatt dak għandu xaqsam l-infrastruttura tagħna illi titpoġġa fuq eh, livell ġdid u tajjeb aħna fl-Ewropa għandna bżonn li jkollna l-mezzi tagħna ħallibek aħna nkun nistgħu Naraw li ma mezzi għanna dispozizjoni tagħna u apparti minn hekk naturalment kulħadd kull pajjiż għandu bżonn bażi ċara u ħafna miżuri tajbin ħalli bekk aħna nħeġġu kompetittività. Parti minn hekk l-edukazzjoni, riċerka u l-iżvilupp ukoll hija importanti ħafna u jistgħu jagħtu kontribut Eh, importanti, però l questione ekonomika u tal-flus hija questione importanti ħafna. Grazie. Parakallo. Grazzi. Minuta nofs għal-kellim li jmess. Grazzi ħafna, Signor President, jina naħseb illi l-strategija ta' sena 2020 fil-fatt hija importanti ħafna mhux l-politika ekonomika biss, iżda anke għall politika soċjali importanti li ma nabbużawx din l-istrateġija aħna sabiex aħna nkunu nistgħu nmexxu l qudiem ċertu mozzjonijiet anke fuq livell nazzjonali. Jiena pjuttost ixxokkjata wkoll li f'dak li għandu x'jaqsam rapport tal-Kummissjoni jiena nara li hawn proposta li titnaqqas protezzjoni soċjali aħna bla dubju ta' xejn nistgħu naraw li kien hemm ukoll effetti kbar u katastrofali fil-fatt ta' dawn il-proposti li huma eh, imresqa. Jiena naħseb li għalka dak li għandu xaqsam konsolidazzjoni tal-budget li importanti. Jiena nixtieq nappella l-istati membri kollha sabiex huma eh, ikollhom linja politika integrata jekk jixtiequ li verament ikun hemm bilanċ bejn il-protezzjoni soċjali u tkabbir ekonomiku, hekk biss jistgħu nippermettu li jiġri dan u wara li rajna dan ir-rapport eh, min-naħa tal-Kommissjoni, jina nista nara u koll li f'Novembru għandi ġa diskutejna dwar dan il-sujġet. Ma jistax ikun illi aħna minħabba illi għedin inneħħu id-drittijiet tal-ħaddi maħna nishtiqu li nintegraw iż-żaza fil-suq tax-xogħol Mżgur li le, minn flok aħna ħajkon iktar postijiet ta' xogħol prekarji li mhumiex sodi u maħniex ħanejnu l-ċittadini tagħna kif aħna nixtiequ, aħna nixtiequ li ninaqdu flimkien u jkollna inizjattivi flagship li bekk ngħinu ċ-ċittadini u żgħażagħ tagħna. Grazzi. Thank you, Chair. Uh, my reading... Grazzi, Chair kif naqra realtà tal-lum u għada, nara illi ikunem sostenibilità tal-impjegi jekk ikonna e, ekonomija kompetitiva u maħniex ibsin u b'saħħitna fuqhom. Għanna bżonn proċess ta' kompetitività li jkun istituzzjonalizzat. Irrid konna fatturi ta' suċċess u rridu naraw kif għandna napplikaw għas-sitwazzjoni li nkunu fija. Jiena nemmen li diġa' għandna mont kbir ta' strumenti importanti ta' kompetitività li huma parti sostanzjali mill-qafas istituzzjonali li jippermettilna e, e, li jkollna rieda politika biex ikollna proċess ta' kompetitività immexxi mill-Kunsill bbażat fuq is-sistema ta' egwaljanza. Is-semester diġà semma għandna l-proċedura wkoll dwar l scoreboard li għandu jkun fih eh, daw diversi fatturi anka dwar il-miri tal-2020 li għandhom ikunu implementati issa u mux wara l-2013 u l politik kollha għandhom ikunu involuti u fl-aħħar ma mhux lanqas il-kompetitività tal-Ewropa irridu l-kulħadd ikun parteċipi u ma nistawx nuqodu noħol u e, differenzi fih dan l-Ewropa innifisa. Allura importanti ħafna li l-Ewropa taħdem u timxi fl-imkien. Inkella ma jkollniex Ewropa kompetitivita, kompetitiva. Signora President, grazzi ħafna tal-li tajtni l-kelma. Jina kont rapporter għal-rapport fuq il-kwistjoni tal-20 sena 2010 jina grat bil-proposta dwar l-2011 grazzi tal-lini gwida għal dawn għal din is-sena u aħna nablu mal-proposta. Issa ovvjament għahna għandna it-Trattat tal-Lisbona li jfisser li jkollna lini gwidi kull sena u rridu għom sewwa, rridu noqogħdu attenti kif naħdmu u rridu naraw kif qed jiġu implementati u bħala Parlamentu u Kunsell rridu nkunu attenti u naħdmu flimkien u xandu jsir. Dwar l-istrateġija 2020 se jkun hemm reviżjoni tagħha u se nħarsu kollejn is-semestru Ewropej. Naħseb huwa importanti niżguraw li jkollna linji gwida xierqa għall-impjiegi, għall-kwistjonijiet finanzjari u jrid konna xi u aħna ma nistgħux nefordjaw illi noħorġu barra mit-triq li supposti nkunu fiha. Issa dwar kwistjonijiet li qegħdin niffaċċjaw bħalissa, fil-programmi ta' riforma qegħdin naħdmu fuq l-impjiegi u li kien hemm xi dewmien biex ngħidlek u l-affarijiet mhumiex sejrin kif suppost maħniex qed nimmiraw 100% għal dak li għandna, imma għandna 70-72% din mhix ħaġa tajba. M'għandniex li m'għandniex ikolna ripetizzjoni ta' dak li għamilna fuq it-Trattat ta' Lisbona fejn fejn konna intrabatna b'ħafna miri imma ma wasalniex għalihom. Issa dwar salarji u impjiegi jien naqbel magħkom m'għandniex e, e, e, nidħlu fuq daw il-kwistjoni tagħna l-prinċipju ta' sussidjarjetà u għandna rabtiet speċjali nazzjonali nazzjonali li aħna marbutin maħħom. U naħseb u importanti wkoll dwar impjiegi ta' nies b'diżabilità. Grazzi, signora Morvai, għandek domanda sur erja kħeġbukżan fil-qosor. Grazzi, dispieċini iżda jina rrit nindirizza l-kollega tijaj Ungeris Fu' l kwistjoni tal-pagi u salarji inti tkellim dwar prinċip tas sussidjarjetà xi fisser dan eżattament dan ifisser li l-Ungerija jew inkella l-pajjiżi postkomunisti u l-pensjonanti ta' dawn il-pajjiżi ser ikun qed jiffaċċjaw sitwazzjoni fejn għal dejjem daw ser ikollhom jgħixu fuq pensjoni baxxa ħafna il-pagamenti tal-pensjoni tagħhom ser jkunu ħafna iktar baxxi mill-bqija tal-Ewropa fil-punent, x'ser jiġri allura? Ah, x'ni situazzjoni din hija situazzjoni għal pensjonanti fl-Ungerija llum il pensjoni mhix biżejjed. Grazzi. Sorori, tista' tirrispondi għandek 30 sekonda. Grazzi. Le, ikolli ngħid li din mhix is-sitwazzjoni il-pensjonijiet huma marbuta għal saħħa ekonomika ġenerali ta' pajjiż irid naraw eżattament x'nistgħu nagħmlu u skont dan tkun nistgħu niggarantixxu sistema aħjar. Aħna rridu sistema li hija kompetittiva, rridu li l-Ewropa tkun kompetittiva u ta' suċċess u jekk nixxinu nagħmlu dan, allura nkunu nistgħu eh, noħorġu minn din is-sitwazzjoni l dawk li huma foqra fir rigward tal-pensjonijiet fl-iktar pajjiżi foqra hemm bħalissa differenzi kbar bej pajjiż u ieħor u allura ma nistgħux inlaħqu mal-bqija iżda nistgħu nippruvaw nerġgħu iktar viċin. Għalissa. Grazzi ħafna l-kelim li miss is-Sinjura Moran Chartier għal minuta u nofs. Grazzi, President. Bħala parti mill- L-Istrateġija Ewropea tal-2020 il-linji gwida tal-impjiegi jridu jilħu tliet sfidi partikolari jew lenin noħorġu mill-kriżi permezz ta' riċerka u innovazzjoni u kompetittività biex nassiguraw li jkun hemm il kupru ekonomiku ġenwin li hemm la possibbli għalina li aħna jkollna il-kupru eh, soċjali. It-tieni sfida hija li nagħmlu revizjoni ta' ġenerazzjoni sieħa ta' ħaddiema li huma fil-fatt eh, qegħdin jersqu lejn eh, il-pensjoni. Tielet hija li nkunu kompetittivi f'ekonomija globalizzata. li neħilsu l-kumpanija mill piz eh, fiskali li huwa ta' ostaklu għal-jom. F'dan il-kuntest aħna rridu nifukaw fuq left komponenti tal-popolazzjoni li huma l-iktar vulnerabbli l-ewwel net iż żada aħna assolutament irridu niġġieldu għalihom u biex huma jkollhom kwalifiki. Jekk dawn ma jkollhomx kwalifiċi dawn ikunu esklużi mis-suq tax-xogħol. Iż-żgħażagħ jidomlu ilhom iktar faċli biex jitlu fid-dinja tax-xogħol u mhux biss f'xogħol prekarju mhux biss f'internships jew inkella intern uh, stages, etc. Irridu kolom xogħlijiet sostenibbli li uh, għaliex inkella jekk li ser ikun pis kbir fuq uh, fuqna l-koll. Tin grupp li jridu nifukaw fuq huma n-nisa dawn ukoll jispiċċaw jitru f'xogħlijiet prekarju ma jkunux imħallsa biżejjed. It-tielet grupp huma l-anzjani li għandhom jinżammu fl-impjegi għanna għodda fej biex namlu da mod partikolari li jessef u kol għanna nużawa għal daqstant, grazzi. Grazzi. Nadu l-proċedura tal-KHDI. Għanna ħafna tal-bit tal-KHDI, 20, iktar minn 20, għallura mux kullħat se jistaj jista' jitkellem nispera li tifmu. Għanna ser eh, nieħdu lil dawk li għamlu n-nasinjan l-ewwel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 azzjonijiet tal-implementazzjoni tal-istrateġija ġew eh, imwarba u żieda fil-impjegi għal 85% u koll naqsu namont ta' nies li eh, għedin f'periklu ta' faqar u nżidu l-own investment ma propriment dawn il-pjanijiet kolla ma ġewx iffinalizzati. Ma hemm lebda prospetti għal tnaqqisa din is-sitwazzjoni. L-Ewropa edha bil-mod il-mod toħroġ mill-kriżi dan ifisser li l-qatt ser jizdiet fis-snin li ġejjin dan ukoll ifisser li hemm ħafna iktar esklużjoni soċjali u faqar. Grazzi. Jus Guerrero, enna lepto parakallo. Signora Presidente. Sur Guerrero al minuta. President, fil tal-2020 u l-lin, il-riskju ġenerali huwa li l-Europa titlef eh, l-atturi ekonomiċi li ktar kbar li huma li ktar b'saħħithom u li eh, teknoloġikament. Jekk aħna ser nkunu nistgħu nikkompetu u dan huwa dak li rridu, nikkompetu biex bekk nkunu nistgħu nikbru nikraw iktar xogħlijiet u nkunu nistgħu nipproteġu u ningarantixxu il-mudell soċjali tagħna. L-unika materja prima li aħna għanna hija l-arfin u aħna jridu nieħdu vantaġġ ta' dan l-arfin biex nagħmlu innovazzjoni nadattaw għat-tibdiliet u primarjament naġixxu bħala kapijiet u mexxejja f'dawn it-tibdiliet. Irridu ninvestu iktar fl-universitajiet, fis-sistema tal-edukazzjoni, fir ċerka u żvilupp. Aħna rridu nkunu potenza ta' arfin. Grazzi. Grazzi, Signora Manner, al minuta Grazzi, Signora President. Dawn l-anijiet huma ambizjużi ħafna. Jiena nixtieq nuża l-ħin li għandi jiena biex inkunu nista, inkun nista najt x'għandna nagħmlu fil-prattika biex nilqu dawn l-għanijiet u nipprevjenu mill-istrateġija mill-itfalli. Per eżempju, Fl-Ewropa aħna rridu naraw ir-reġuni, inqisu ir-reġuni. Din mhijiex sitwazzjoni fej sistema waħda tapplika l-kollha. Palma għedna l-bira għal-privattivi, id-nitkellmu kol għal dwar il- politika ta' koezjoni nużawa iktar biex ikun iktar xalit, iktar innovazzjoni u biex namlu dan aħna rridu politika li tkopri l-Ewropa kollha biex bekk dawk l-anijiet kollha jkunu jistgħu jintlaħqu Eh, skont il-qasam tagħhom. Irridu kol naraw kif ser indaħlu ktar fondi f'dawn is-setturi iżda l-ewwel irridu politika ta' koeżjoni taħdem sewwa, grazzi. Grazzi, is-Sinjora Figueiredo. Grazzi, Sinjora President. Hija ta' ħasra li problemi soċjali għadhom riżultat ta' politika tal-komunità. Mod sistematiku aħna ninjuraw il-konsegwenzi soċjali tal- politika budgetarja finanzjar kompetittiva li eh, jissemmu l-approċ neoliberali b'differenza ta' madwar 25 miljon persuna bla xogħol u 30 miljon persuna f'xogħlijiet prekarji. 72 eh, miljon persuna li qegħdin taħt it-threshold ta' faqar U però xorta għadet naraw li hemm profitti finanzjari li qegħdin jiżdiedu għal jena jiena san nixtieq ngħid u nerġa' temmi dak li ċertu organizzazzjonijiet qegħdin issemmu Kien hemm eh, konferenza organizzata ftit ilu ġewwa Brussell u dan kien ċar ħafna hemm ħafna nies fl-Ewropa li għandhom xogħlijiet eh, prekarji jew bla xogħol hemm ħafna nies eh, iż-żgħażagħ u nies li qegħdin jibkomplu jiġġieldu li fl-Ewropa politiċi differenti. Issa wasal iż-żmien nirrispettaw in-nies u nirrispettaw ukoll il-ħaddiema. Grazzi. Grazzi. Is-Sur Rossi għal-minuta. Io sono d'accordo che il Parlamento debba avere un tempo adeguato. jiddispeċin li mandiġ bizzejiet ħin biex nitkellem u nesprimi ruħi dwar it-ħassib li għanna dwar l-istrateġija 2020. Ma jistax ikun li ma jkollniex preokkupazzjoni fuq dak li għaddejn minnom minn nistana. Għajnuna li l-familji, li l-żazax u għal dawk ukoll li m'għandhomx xogħol. L-Ewropa għandha bżonn tkun koraġġuża fid-deċiżjoni tagħhom. Irridu nagħmlu x-xogħol, irridu noffru x-xogħol qabel kollox li ċittadini. U rridu naħdmu b'mod li f'kull kulħadd f'kull pajjiż fejn qiegħed x'inhuma x-xogħlijiet u l-impjiegi li hemm eh, li jistgħu jingħatawhom. Għandna rridu noqogħdu attenti wkoll fuq il-frontieri fuq il-frontieri tagħna biex nevitaw li ma jkunx hemm mijiet ta' eluf ta' nies minn pajjiżi terzi li titħlu dawn iż-żoni biss li jkunu kontrolloti, ikkontrollati, integrazzjoni ta' ċittadini minn pajjiżi terzi u noqogħdu attenti wkoll għad-diskriminazzjoni u anke wkoll għal benessri ekonomiku soċjali. Grazzi. Laptop arakallo. Grazzi Sura Bermajer għal minuta. Grazzi ħafna Sinjura President, f'dak li għandu xaqsam l-istrateġija naħseb li nistgħu ngħidu li aħna qegħdin eh, niproduċu kollox fl-arja u id-dokument dan l-istrateġija laqqas biss għandha l-valur tal-karti illi hija stampata fuqhom. Ġifieri aħna rridu naraw li f'dak li għandu x'jaqsam is-swieq tax-xogħol aħna il-kondizzjonijiet marru lura, marru l-baħar. U anka f'dak li għandu x'jaqsam din l-istrateġija aħna rridu nkunu iktar effiċenti dan l-40% illi l 40% taż-żgħażagħ irid ikollhom il-kwalifika tal- tal-iskejjel olja tal-università jiena ma nistax nifhem għalfejn hemm ħafna ħafna żgħażagħ l-Italja pereżempju li huma gradwati u laqas qegħdin jinsibu x-xogħol li jixraqilhom. Jiena naħseb illi dawn ix-xogħlijiet li aħna qegħdin nimmaġinaw biss f'moħħna qasqas biss jeżistu, ġifieri ejja nkunu realistiċi, ejja nżommu saqajna mal-art jekk jogħġobkom sinjuri, aħna ma nistgħux fil-fatt nilqu dan il-għan illi erbajn fil-mija ta' zaza fil-fatt ikunu dipendenti minn billi għodu jħalsu dawn il-mizzati ta' universitajiet ma jwaslu minn kien. Ringrazzjak. Muito obrigado, Sra. <clears throat> Presidente. Grazie, Presidente. Jiena rrid nagħmilha ċara li huwa ferm importanti f'dan l-istadju fi żmien ta' kriżi finanzjarja daqshekk serja importanti li għandna nifukaw fuq żvilupp ekonomiku bażat fuq tkabbir u strateġija ta' tkabbir mod partikolari rridu politika għal impjiegi. Għandna bżonn politika għall impjiegi li mhux biss issolvi l-problemi ekonomiċi tagħna iżda wkoll issolvi l-problemi soċjali li għandha. u għandha stant. Irrid ngħaddi dan il-messaġġ li aħna jrid noqogħdu attenti għall istrateġija tal-2020 biex bekk aħna nkun biex natu importanza li ċertu kategoriji, per eżempju l-impjiegi ta' zaza, fost iż-żaza. Irridu wkoll nieħdu konsiderazzjoni l dawk li huma għandhom iktar minn 50 sena u qegħdin jinkwetaw li se jitilfu xogħolhom. Aħna Irridu nassiguraw li dawn iżom jibqaw fix suq tax-xogħol u mhux jispiċċaw jiġu mġela li jħorġu bil-pensjoni. Irridu għandhom attenti ħafna b'mod partikolari għal dawn in-nies li għandhom iktar minn 50 sena. Grazzi. Is-Sinjura Dangilli. Spre un nou model de creștere economică în Europa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 L-inklużjoni għall anijiet tal-Unjoni Ewropea tkabbir u l-anijiet soċjali u koll ġida kontra l-faqar huma importanti ħafna għall-Ewropa għaliex dan l-impenn jista' jassigura indipendenza ekonomika tal-Unjoni Ewropea l-aħħar iżda mhux l-inqas nemmen li l-istrateġija tal-2020 tista' tisħaq eh, fost iċ-ċittadini Ewropej u eh, u tat importanza kbira li ċittadini l-awtoritajiet reġjonali u lokali kif ukoll iċ-ċittadini Ewropej infushom. Grazzi. Parakallo, ena lepto. Grazzi Sur Kozowski għal minuta. Grazzi, Signora President. Il-lini tal impiegi għandhom jiġu jusa bħala għodda u l-enija fil proċess tal manager ekonomiku fir rigward tal-kunċett ta' semestru Ewropew. Dawn il-linji gwidja huma ta' bażi għall-istati membri biex kun fuqhom ikun jistgħu jibnu programmi ta' riforma nazzjonali u wkoll is-suċċess tal-istrateġija tal-Ewropa tal-2020 hija mibnija wkoll skont ir-riformi programmi ta' riforma nazzjonali dawn għandhom jiġu implementati sa' april. Nixtieq nirreferi għal kumitat ta' reġuni nixtieq nenfasizza l-importanza tal-inklużjoni tal-parlamenti lokali reġjonali f'dan ix-xogħol ukoll. L-introduzzjoni għal tibdiliet dan l-istadju jistgħu jxeklu l-proċess li ħudu nota li rridu namlu approċ integrat orizzontali għal istraġġija tal-2020 għal daqsan nerġa' tenni għal darba l-importanza tal-istraġġija ta' koezjoni għal istraġġija tal ebrop tal-2020. Grazzi. Pan komisar, štyri usmernjenja radi pre politiku. Signora Zabowska. zostać w płatności Grazzi ħafna ħafna direttivi fil-fatt u l-inni gwida kellhom ikunu validi anke matul is-sena 2011 jekk aħna nimxu skont il-prinċipju tad-domanda u dak li aħna nofru l-offerta din tista' taħdem tajjeb, però f'dak li għandu x'jaqsam dak li n-nisa qegħdin jitolbu forsi dawn il-miżuri jagħmluhom neċessarji iżda U meħtieġ iżda aħna nridu naraw illi anke l-kontribut illi aħna nagħtu lill prodott gross domestiku l-istat għandu fil-fatt ikompli jġilat kontra l-esklużjoni soċjali u l-faqar minħabba li huwa diffiċli ħafna li toħroġ minn dawn il-każijiet ta' faqar. Ringrazzjar. Tollogu ta' pari sigitre kirja Beres. Grazzi, naddu għal preċedura KHDI. Is-Sinjura Beres. President Kummissarju, forsi tista' tgħid lis sur Barroso li aħna xtaqna li kieku jkun hawn magħna llum għal dan id-dibattitu għaliex dan huwa l-ewwel dibattitu fuq ehm, l-eżaminazzjoni annwali għall istrateġija ta' tkabbir li hija propjament il-bażi tal-politika tal-impjiegi li huwa tant xtaq Eh, u li qal li ser toħroġ l-Unjoni Ewropea minn din il-kriżi sta tgħidlu wkoll li dawn ċirkostanzi l-Unjoni Ewropea mhux ser ikun eh, partner daqshekk faċli u li l-pakkett fuq il-governanza ekonomika titlob li l-Kummissjoni tagħti iktar importanza li dak li jgħid il-Parlament. Tista' tgħidlu wkoll li il-Parlament fir-rigward tal-Parlament l-implementazzjoni tat-Trattat ta' Lisbona kollu kemm hu mod partikolari artiklu 9 li jeħtieġ Eh, li kwistjonijiet soċjali jiġu trattati mod orizzontali, din mhijiex xi ħaġa li aħna qed inqisu eh, li bħala xaġa li ser inħallu għaddej aħna rridu li trattat ta' Lisbona jiġi intużat bisħieħ. Aħna nafu wkoll li trattat irid jiġi revedut iżda għandu potenzjal kbir bos partiklu partikolari f'artiklu 9 u wkoll l-assess jar annwali eh, jider li għedin jgħati warrab artiklu 9. Nix nejdilkom xlaqat dwar dan dibattitu. Xi kultant naħseb li l-Unjoni Ewropea anke wara l-kriżi tibqa' taħseb bażi ta' ideat antiki u l-idea blenija hija li l-iktar ħaġa importanti hija nagħmlu riforma tas-swieq eh, eh, tax-xogħol ta' ħaddiema. Nixtieq infakkarkom li meta aħna nitkellmu dwar riforma ta' swieq tax xogħol, il-flessibilità hija l-iktar ħaġa importanti, mhux il-flessi sikurità, iżda il-flessibilità. il flessibilità Fl-aħħar 10 snin anke qabel il-kriżi ma kienet bdiet kien ċar ħafna li dan il-ħsieb kien tajjeb meta kien hemm tkabbir u meta jkun hemm tkabbir ikun hemm eh, iktar impjiegi. Iżda din xi ħaġa antikwata issa u l-isfida hija li nikkreaw iktar xogħlijiet, xogħlijiet għalina u għal pajjiżi madwarna. U allura jekk nanalizzaw id-dibattitu li qed isir fir rigward tal-suġġett tal-kompetittività, dan id-dibattitu issa qed iwarrab il-priorità tal-impjegi u din hija xi ħaġa li tinkwetani ħafna. Grazzi Sinjura Beres. Naddu l-kelma lil komissarju fi sem il-Kummissjoni. Thank you very much. Uh... Grazzi ħafna, Signor President, membru onorevoli ta' dan il-Parlament, nasab billi din diskussjoni tista' t-servi ta' stimulu qawwi u interessanti ħafna jiena nixtieq illi nirringrazzja lill membri kollha tal-punti tal-osservazzjonijiet kif ukoll tal-kummenti u mistoqsijiet dwar dan l-istħarriġ annwali li sar u dwar l-istrateġija tas-sena 2020 naħseb li ħaġa importanti hija li konna stampa ċara f'moħħna kemm fuq id-dokument kif ukoll fuq is-sitwazzjoni ekonomika tal-Unjoni Ewropea. Il-verità inkonvenjenti hija li l-Ewropa edha tirkupra bil-mod il-mod. Il-bi s-sena li għaddiet diġa kanna daqxej ta' tkabbir ekonomiku u nista' naraw li fit-tieni parti f'din it-tieni sena aħna qegħdin nesperjenzaw rkupru diffiċli ħafna u li miexi bil-mod ħafna. L-Kummissjoni analizzat is-sitwazzjoni u żviluppat ċertu politika skont is-sitwazzjoni. Aħna bżonn li nżommu dan l-rikupru u nħeġġu sabiex ikompli miexi, aħna rridu nindirizzaw ukoll is-sitwazzjoni nsabu fija bħalissa però żgur illi aħna ma nistgħux navitaw li nindirizzaw id-djufija u l-affarijiet li aħna batuti fihom kif kienu identifikati mir-rapport anke f'dak li għandu x'aqsam tmexxija ekonomika u dan huwa fejn ħajibda x-xogħol tagħna u għalhekk huwa veru forsi li l-prijoritajiet tagħna mhux dejjem ikunu Eh, jistgħu jintarfu minn kulħadd, għalina t tkabbir ekonomiku huwa priorità u żgur li kull tip ta' politika f'dan l-istadju eh, nistgħu naraw li jgħid dan aħna għandna bżonn illi insaħħu t tkabbir u illi nagħmluh iktar sod u robust, però aħna għandna bżonn ta' ħafna iktar stabilità finanzjarja u għandna bżonn ta' konsolidazzjoni fiskali. Ma sibx li Nistgħu nevitaw il-fatt li l-konsultazzjoni fiskali dejjem ħatibqa' fuq l-aġenda tagħna għal anijiet ta' ekonomija stabbli, għal anijiet li aħna nixtiequ nkunu konsistenti mal-politika li l-Istati membri implementaw sabiex jaħdmu kontra riċessjoni fis-snin illi għaddew aħna għandna bżonn ta' konsolidazzjoni qawwija għaqlija wkoll illi ma tnaqqax id-domanda fil-ekonomija tagħna li hija fil-bażi tal-ekonomija tagħna u dat tip din it-tip ta' konsolidazzjoni li fil-fatt tista' tippreserva l-integrità tal-ekonomija Ewropea. U jiena naħseb ukoll li din il-lezzjoni rridu nitalmuha U f'dak li għandu xaqsam l-istabilizzazzjoni tal-euro, naħseb li forsi nista' nitkellem b'mod ħafna iktar sota hekk iżda aħna rridu naraw li żona euro tkun ħafna iktar sabbli u anke l-Unjoni l-Aqda Monetarja u Ekonomika u rridu naraw ukoll illi l-aqda ekonomika tkun insaħħa fuq il-livell Ewropew. Jiena issa nixtieq insaqsi mistoqsija u nħallilkom sabiex bil-naqam fuqha tasbu daqsxejn fuqha issa dwar din it-tmexxija ekonomika, intom tasbu li din tista' taħdem mingħajr ma nagħmlu ħafna iktar anke fuq il-koordinazzjoni pereżempju tal-iżvilupp f'dak li għandhom x'jaqsmu pagi għal ħaddiema tagħna. Issa meta jiena qed ngħid dawn u meta nitkellem fuq suġġerimenti illi huma marbuta mal-istħarriċ annwali, dan ma jfissirx li aħna maħniex qegħdin narfu l-importanza tad dialogu soċjali, anzi aħna minflok qegħdin narfu ehm, l-importanza tal-iżvilupp li sar ċertu stati membri illi ma sperjezzawx daqshekk telf f'dak illi għandu x'jaqsam ħaddihom minħabba li kellhom dan id-dialogu aħna dejjem nħeġġu id-dialogu soċjali speċjalment f'dawk il-pajjiżi li l-iktar li batew matul il-kriżi ekonomika u li forsi kienu inqas flessibbli minn pajjiżi bħal Ġermanja, Olandja u l-Awstrija. Hemm bżonn li ntejbu l-livell ta' dialogu soċjali aħna nafu li kellna id-dialogu makroekonomiku mal imsejba soċjali u kellna wkoll forum bej tliet partijiet sabiex inħeġġu wkoll id-dialogu mal imsejba soċjali. Jiena nixtieq illi ngħid illi aħna maħniex edin naħdmu jisu qatt ma sar xejn, naħdmu bħas soltu is-sena li għaddiet il-Kummissjoni introduċiet numru ta' inizjattivi importanti ħafna. Aħna qegħdin naħdmu skont aġenda ġdida u għal din raġuni aħna qegħdin naħdmu b'mod differenti, b'mod konċis u fukat fuq l-iżvilupp il-ġodda. Aħna fuq livell Ewropew qegħdin naraw li qegħdin naħdmu ħafna iktar fuq il-kompetittività u s sostenibilità tal-postijiet tax-xogħol fl-Unjoni Ewropea. Apparti minn hekk nafu li qegħdin nippruvaw nimplementaw numru ta' approċċi innovattivi ħalli nħeġġu iktar investiment. Aħna qegħdin naħdmu flimkien ma' numru ta' eh, nies li qegħdin ifasslu l-politika u l-eżempju tax-xogħol tagħna ħajkun proposta sabiex niżviluppaw in-netwerks ta' enerġija fl-Ewropa li huma meħtieġa ħafna sabiex aħna niżviluppaw is-swieq ta' enerġija fl-Ewropa u nisviluppaw ukoll l-infrastruttura li hija daqshekk importanti. Aħna nedejna il-faċilità ta' mikrofinanzjament jiena kuntent ħafna fuq dan il-konsens li fil-fatt tagħmilha possibbli illi nagħmlu dan kollu sena li għaddiet u jiena sena l-ġimgħa li għaddiet fil-fatt kont preżenti fl-Olanda fl-ewwel faċilità għal għatnedija tal-ewwel faċilità illi infatħet u aħna xtaqna illi nappoġġaw l-unħedġu l-nies sabiex ikunu eh, jiftu l-kumpaniji tagħhom u anka nies li forsi għadhom kemm kellhom tfal, nisal kellhom tfal sabiex jerġgħu jidħlu fil-post tax-xogħol jew nkella nies li tilfu x-xogħol tagħhom, jew nkella nies li jixtiequ li jkollhom xogħol ġdid anke jekk huma għandhom iktar minn 50 jew 60 sena. Meta aħna niddiskutu l-politika tax-xogħol u naħseb li nistantikom eżempju tajjeb ħafna dawn l-aħħar ftit ġimgħat li kien il-Kunsil tal-EBSCO li kien organizzat mill-Presidenza Ungeriża fl-Ungerija u rridu naraw kif aħna nistgħu niffaċilitaw il-ħajja tal-iktar grupp li għandhom problemi u bħalissa dan huwa l-grupp taż-żgħażagħ. Aħna nafu wkoll li hemm bosta kundizzjoni differenti minn stat membru għal ieħor hemm xi ftit stat membri li għandhom qatt il-sitwazzjoni tal-qatt fost iż-żgħażagħ hija baxxa ħafna iżda f'ċertu pajjiżi bħal Spanja u fil-pajjiżi tal-Baltiċi il-livell tal-qatt fost iż-żgħażagħ huwa traġiku u li ħafna Għal din raġuni aħna din nippruvaw nifukaw fuq ċertu politika li hija bbażata fuq l-edukazzjoni, servizzi ta' eh, tas-suq tax-xogħol u miżuri oħrajn. Però dan mhuwiex l-unika grupp li għandu għandu problemi u aħna għadin din raġuni diġà bdejna naħdmu fuq eh, is-sena Ewropea dedikata lil dawn il-grupp li għandhom problemi issa dwar kwistjonijiet istituzzjonali dwar id-dialogu eh, soċjali naħseb li huwa importanti ħafna qed jipprovdilna sors ta' konsistenza u naħseb illi skont l-artiklu 148 tat trattat u skont il-linji gwida tal-postijiet tax-xogħol dawn il-linji gwida għandhom ikunu konfermati u aħna qegħdin ngħidu li nixtiequ li dawn il-linji gwida jitkomplew sas-sena 2014 u li nibqgħu nimxu b'mod stabbli dawn il-linji gwida jistgħu jipprovdu wkoll orjentazzjoni għal perjodu itwal ta' żmien u starriġ annwali huwa analiżi ta' kull sena. Huwa veru però illi dan l-eżerċizzju tal-NRP huwa importanti ħafna u l-Kummissjoni għadha tanalizza l-anijiet ta' l-Istrateġija 2020 u l-Parlament Ewropew ħajkun involut b'ħafna modi differenti, b'ħafna diskussjonijiet differenti, u aħna għandna nirreferu wkoll għall qafas eh, finanzjarju multijanwali u l-budget Ewropew bla dubju ta' xejn għandu jirrifletti l-prijoritajiet tal-istrateġija 2020 u aħna jħan zommu dan il-Parlament informat dwar l-implementazzjoni tal-programm ta' riforma u anka dwar rakkomandazzjonijiet illi huma speċifiċi għal kull pajjiż malli nfassluhom u nifinalizzawhom dan. Huwa veru illi aħna daqsxejn mħasbin dwar il-ġejjin tal-istrateġija tas-sena 2020 għanna jisu dan il-fantazma tal-passat li jgħet bezzana, il-fantazma li huwa marbut mal strategija tal-Lisbona. Iżda ħna din nippruvaw ikonna sistema ħafna iktar effukata u preċiża f'dak li għandu xieqsam rapportar u anka miżuri li jittieħdu. Ħalli bekk aħna jkollna suċċess fil-kontest tal-istrateġija tas-sena 2020. Jiena naħseb li minnaħat tal-Komissjoni daħna din nagħmlu dak kollu li nistgħu u hemm bżonn illi niskuraw illi il-miżuri tagħna jibqgħu konsistenti il-strategija ta' sena 2020, l-suq waħdini kif ukoll il-politika ekonomika dawn kollha għandhom ikunu implementati bl-iktar mod sot u rridu niżguraw ukoll is-27 stat membru huma parteċipi b'mod attiv. Naturalment il-Kummissjoni hija kontra dan il-kunċett li l-Ewropa timxi b'żewġ vileġtajiet differenti, kun hemm pajjiżi minn qed jaqtfu l qudiem u pajjiżi li jintafgħu lura. Ringrazzjawkom tal-attenzjoni. Grazzi ħafna issa ngħaddu għal sabiex nisimgħu il-Ministru Sur Martoni. L-ewwel nett jiena nixtieq nirringrazzja lilkom il-koll tal-partiċipazzjoni kostruttiva tagħkom f'dan id-dibattitu. Nixtieq nirringrazzja ħafna wkoll lis-Sinjura Beres tar-rapport eċċellenti illi produċċiet u nixtieq nirringrazzja wkoll tal-kritika importanti u interessanti ħafna u tal-kummenti li għaddiet aħna għandna realtà diffiċli ħafna quddiemna bħalissa. Ninsabu f'sitwazzjoni diffiċli kif qalet is-Sinjura Hübner kemm f'dak li għandu x'jaqsam irkupru kif ukoll f'dak li għandu x'jaqsam tkabbir ekonomiku però l-kol kemm aħna naqblu dwar punt wieħed, ġifiri li ħadd ma jixtieq illi jkun hemm irkupru ekonomiku mingħajr ma aħna nkun nistgħu nigarantixxu posta x-xogħol għal kulħadd. Ġifieri f'dak li għandu x'jaqsam konsolidazzjoni fiskali u ekonomika, tkabbir kif ukoll ħolqien ta' opportunitajiet ta' xogħol ġodda rrid ikun hemm bilanċ bejn dawn it-tlet elementi tant importanti. Jiena naħseb li d fiskali kif ukoll il-fatt li aħna nkomplu nisqu fuq il-politika soċjali dawn huma żewġ elementi li jdu jimxu id fit. Issa dwar il-kwistjoni ekonomiċi naħseb li kol kemm aħna nafu li issa għandna approċċ komprensiv, għandna pakkett komprensiv kif qed isejħulu bosta politiċi u ħafna minn dawn l-elementi fil-fatt għadu kemm semmihom il-Kummissarju Andor U dwar ir-rwol tal-Presidenza jiena nixtieq nerġa' nisħaq dwar il-fatt li rridu niffukaw fuq żewġ elementi importanti ħafna ta' dan il-pakkett. L-ewwel nett aħna din nitkellmu fuq l-implementazzjoni kif ukoll l-applikazzjoni ta' dan is-semestru Ewropew dan huwa l-ewwel eżerċizzju ta' dan it-tip żgur li ħajkollu impatt qawwi ħafna fuq l-iżvilupp illi ħajġi wara dan kollu ġifiri f'dak li għandu x'jaqsam il-proċess ta' integrazzjoni Ewropew. Aħna għandna skeda stretta ħafna, għandna timetable stretta ħafna, u għadin raġuni kullħat rritu zom l skadenzi li kienu stabiliti, l dawlanijiet li aħna stabilixxejna rridu nil ukoll, u kolħal ġifiri l-kol kem aħna rridu nagħmlu da kollu l-istoħalli l-iskadenzi fil fatt ikunu sodisfatti grazzi għal kontribut ta' bosta stati membri differenti. Kemm għal dak li għandu xaqsam il-suq tax xogħol, kif ukoll f'dak li għandu xaqsam innovazzjoni, u anke dwar l-enerġija, nixtieq nitkellem ftit dwar l-enerġija. Kien hemm laqas li kellha ħafna suċċess fl-erba ta' fra fil-Kunsill Ewropew il rappreżentat pass importanti ġdid u l-qoddim kemm f'dak li għandu x'jaqsam s swieq tal-enerġija kif ukoll f'dak li għandu x'jaqsam l-effiċenza fl-użu tal-enerġija u l-elettriku. U anke marbuta mal-aspetti esterni tal-politika tal-enerġija tieħdu bosta deċiżjonijiet importanti u nistgħu ngħidu li żgur l-aħħar iżda żgur li mhux l-inqas ġlida kontra l-faqar, ġlida favur l-inklużjoni soċjali, jiena naħseb li dawn huma punti li jiena fil-fatt eh, nixtieq li nitkellem dwarhom, nixtieq ngħidilkom proset dwar riżoluzzjoni li intom għadkom kellha tajtu dwar l-inklużjoni tar-Roma, aħna nixtiequ nirringrazzjakom. Aħna fil-fatt nistgħu naraw li intom verament kelkom rwol importanti fit ħejja ta' dan ir-rapport, din hija riżoluzzjoni importanti ħafna li tista' tkun sivja ħafna anke fil-kuntest tax-xogħol li aħna din nagħmlu minħabba li aħna din nippruvaw bħalissa niffinalizzaw il-qafas Ewropew u l-istrateġija eh, Ewropea għall-integrazzjoni tar Roma. Punt ieħor li nixtieq nitkellem dwaru fil-fatt huwa huma s-sitt dokumenti leġislattivi U għawek, f'dan il-kontest jena nishtiq eh, nsarra ħra s-signura Serikula, illi aħna mux biss nishti u li nisimaw xandu xejden għal parlament iżda aħna irridu niftemu l-parlament. U dan kollu jrid isir skont it-termini tal-proċess leġislattiv ordinarju, normali, aħna rridu namlu dak kollu nistaw sabiex dan il-proċess jimxi mod xejn iktar maġġel ħalli jkun konkluż qabel ma tintemm il-Presidenza Ungeriża. Issa, jiena ma nixtieqx li noqgħod ninħela fuq eh, l-elementi eh, fid-dettal ta' dan il-pakket, iżda nixtieq li nisħaq fuq punt importanti ħafna. Il-Kunsill jishtiq li rispetta bisħieħ il-metodu komunitarju. Aħna manna l-ebda riserva kontra dan il-proċess komunitarju. Kif diġà il-komposta dravi, Drabi it-trattat tal-Lisbona biddel ħafna affarijiet. Kien hemm bidliet kbar kemm f'dak li għandu x'jaqsam il-kompetenzi tal-istituzzjonijiet u dan eh, żgur li kulħadd eh, jaf dwar din il-bidliet. Iżda il-Trattat tal-Lisbona biddel ukoll l-arkitettura tal-Unjoni Ewropea u din hija dinja xi ħaġa li tikkonċerna lilna lkoll naturalment aħna dejjem rridu naħdmu skont ir-dispożizzjoni tat trattat u rridu nrispettaw regoli tat trattat u f'dak li għandu qasam il-kompożizzjoni tal-Kunsell Ewropew jekk tarsu lura lejn laqgħa li seħħet fl-erba' ta' frar intom tistgħu taraw illi kollox edna aħna illi kollox għandu jkun skont ir-regoli tat trattat tal-Lisbona. L-aħħar kumment li huwa kumment qasir ħafna, kumment dwar il-situazzjoni fiskali, dwar il-flus. Kif għalet il-Sinjura Bernerek il-politika għandha bżonn finanzjament xira. Jiena naqbel perfettament, però l-kol kem aħna nafu wkoll li hemm bosta differenzi bejn l-istati membri. Permettu li nispiċċa, sinjuri, hemm bosta differenzi fl-approċċi ta' l-istati membri u naħseb li bħalissa jiena nista' nisħaq fuq punt importanti ħafna mill-perspettiva tal-Presidenza Ungeriża, aħna nissuġġerixxu li l-ewwel qabel kollox niddiskutu l-kontenut. Mbagħad niddiskutu iċ-ċifri u l-finanzjament kif ukoll ir-riżorsi li aħna ħajkollna dispożizzjoni tagħna. Aħna għandna eh, dibattiti previsti li huma tarjontazzjoni għal politiki differenti bħal agrikoltura innovazzjoni, eccetera, eccetera, però aħna nixtiequ illi ngħinu sabiex niffaċilitaw dan id dibattitu mbagħad naslu għal dibattitu aħari li huwa dwar ir-riżorsi. Għal darbohra nixtieq nirgrazzjakom il ngħidulkom proset tal-gwida li offrejtulna. Grazzi ħafna. Eżis kollegi bekk naħseb li nistgħu intemmu id-diskussjoni ġenerali kien hemm sitt mozzjoni ta' riżoluzzjoni kien hemm ukoll emenda għal proposta tal-politika f'dak li għandu xieqsam il-politika tax-xogħol. Il-vot ħajsir għada f'nofsinhar. Surodi għandek point of order kjoġbog. Signor President, Zgur illi bla dubju ta' xejn il-Ministru għadu kemm semma il-fatt irridu korrenti ma' Trattat ta' Lisbona u tkellem fuq ir-riżultati tal-laqa tal-ebda ta' frajjina nixtieq nkun naf skont l-artiklu 15 ta' trattat jekk meta l-President tal-Kunsill ħajjiġi hawnhekk quddiem il-Parlament Ewropew u jgħidilna ġara f'dik il-laqgħa minħabba li jiena rajt li ma kienx preżenti llum. Grazzi ħafna. Tajt il-President. <clears throat>